Now we come to the votes. The first item is the recommendation. Nista mela ħanaddu għal votazzjoni li waħad punt huwa rekomendazzjoni tat tini għari dwar il posizjoni ta' konsil dwar id-drittijiet tal-pazjenti fuq il saxħa kura eh, transkonfinali. Mella, l-ewwel blok, dawk li huma favur dawk li huma kontra, astenzjonijiet, mela dik għaddiet. Mela għalek, mela, il-pozizjoni tal-Kunsil ġiet approvata kif ġiet emenda. U nifraħ lil Sinjura Grostet. The next item is the vote on the motion for a resolution. Istanna l-mozzjoni ta' rezoluzzjoni dwar il-partnerijat volontarju dwar il-foresti. L-ewwel emenda minu favur, minu kontra, astenzjonijiet. Dik ma' l-emenda d-nejn, dawk li huma favur, dawk li huma kontra, astenzjonijiet niċċekkjawha. Ħa niċċekkjaw forma elettronika fuq l-emenda numru 2. Kulħadd ivota votazzjoni għal qed. Dik ma ddiċ. Naddu s-salamenda tlieta, dagnu favur, minu kontra, jastieni, Dikka mill-tider naqra qrib. Niċċekkjaw mill-ġdid forma elettronika votazzjoni fetħet. Votazzjoni għalqet. U dik ukoll ma għaddiċ. Issa mozzjoni riżoluzzjoni mm, kollha nivvotaw mm, fuqha minnu favur, minnu kontra, astenzjonijiet. Dik għaddiet. Rapport ta' Surġado u votazzjoni eh, waħda eh, elettronika fetħed fetħet. Kulħadd vota Votazzjoni għal et U dik għaddit proset l-sur l-rapporter rapport tagħna, Surġado. It-tieni rapport mis-sur Ġado l-boħra votazzjoni vot wieħed, dak li huma favur, dak kontra, astenzjonijiet għaddiet ukoll. Proset li l-rapportes u ġadu. Il-punt li jmiss għal-votazzjoni huwa mozzjoni riżoluzzjoni mill-Kumitat tal-Kummerċ Internazzjonali dwar il-ftejn mal pacifiku minnu favur, minnu kontra, minnu min jastieni dik ma' ditx emenda numru 2, minu favur, minu kontra, astenzjonijiet dikaddiet, emenda 5, minu favur, minu kontra, min jastieni. Dik mux ċara li ħan votaw forma elettronika li fetħet issa. Kolħat t-vota, votazzjoni għal-għed. u dik eh, għaddiet. L-emenda seba, minu favur, minu kontra, astenzjonijiet għaddiet. Emenda sitta votazzjoni nominali li fetħet. Kulħadd tivvota, votazzjoni għalqet. U ma għaddiċ. Naddu għall-emenda tlieta minu favur Minu kontra. Astenzjonijiet ma għaddiċ. L-emenda wahda. Minu favur. Minu kontra. Astenzjonijiet għaddiċ. Votazzjoni rezoluzzjoni, eh, votazzjoni nominali fetħet. Kulħadd vota votazzjoni għal qed U dik għaddit. Issa għanna rapport ta' Sur Martin fuq il-ftejim ta' partnerijat interim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Stati Pacifika. Mem nebda menda minnu favur, eh, minnu kontra, astensjonijiet, għaddotta għaddit nifirħu l-Sur Martin. Il-punt li jmiss eh, huwa uh, vot fuq il-ħames mozzjonijiet fuq il riżoluzzjonijiet fuq l-adozzjoni internazzjonali fuq l-Unjoni Ewropea. Mela ħan nivvotaw fuq da kollu minnu favur, minnu kontra astenzjonijiet għaddit. Mela, l-oħrajn kollha jaqgħu. Il-punt li jmiss huwa l-votazzjoni fuq il-mozzjoni fuq il riżoluzzjoni mill-Kumitat tal-Affarijiet Barranin dwar il-ftejn bej l-Unjoni Ewropea u s-Serbja. L-emenda erba għanna emenda l-emenda erba minn lider għanna emenda orali. Jien nishtiq namel eh, emenda orali eh, biex inneħħu l-ħarbitċa li tajt. Dialogue was possible without any longer referring to new negotiations on its status. And I hope you get... Unispera li kolli l-appoċ ta'kom biex namlu dan. Sem xaħat li oġezzjona li jider le. Is-sur puzzled forsi. Jien nishti nirrekomenda li li votaw favur jgħid is-sur puzzled. Grazie ħafna. Eh, l-emenda erba kif ġiet emendata votazzjoni nominali ħan iftħu issa. Kolħat vota votazzjoni għalqet. U dik għaddiet. L-emenda seba, minu favur, minu kontra, astenzjonijiet, ma għaddiċ. Il-paragrafu 8, votazzjoni eh, mifruda, żewġ partijiet, l-ewwel parti minnu favur, minnu kontra, min jastieni, għaddiet. Tieni parti. Għan ċekkja jekk tridu. Mela ħan votaw forma elettronika fuq l-ewwel parti ta' paragrafu 8. Kulħadd tivvota, votazzjoni għalqet. U dik għaddiet. Mela, t-tili parti nara minu favur, minu kontra, minu astieni għaddiet. Il-paragrafu 11 għanna zewċ emendi l-emendu numru 2, dawk ma favur, dawk li huma kontra, astenzjonijiet għaddiet. L-emenda 5 minu favur, minu kontra, astenzjonijiet għaddiet. Ċekjaw. L-emenda 5. u forma elettronika fuq l-emenda numru 5. Kulħadd tivvota. Votazzjoni għal E. Għandha eh, U dik għaddiet. Wara l-paragrafu eh, l-emenda 6 minn lider ġiet tirata, issa naslu għal paragrafu 12, emenda 8, għanna emenda orali u kal, s-sur Kazzin minn Diana Vice President Diana Wallace, nħabba l-importanza ta' drittijiet tal-bnidem min nixtri li konna eh, votazzjoni nominali fuq l-emenda 8. Tħares lejn il-deċizjoni li s sorprendina u sfortunata eh, li ma jmorrux għal eh, premju Nobel fil-Ofoslo. U fl-istessin l ombesmen li mar huwa messaġġ lil Serbja u l-Istati kollha li jekk wieħed jinnegozja bid-dritti ta' hemm mhux ħaġa li hija aċċettabbli biex wieħed ikollu appoġġ iżjed wiesa' fuq dal din l-emmen li jiena nixtieq nissottometti <clears throat> emenda ta' kompromess eh, eh, preparata minn Maria eh, Leni Koppa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 Aħna l-ewwel li ħanamlu huwa nħarsu lej l-emenda li hemm xi oġġezzjonijiet għal din l-emenda li qed tiġi proposta biex indaħlu l-kelma inizjali. Mill-lider le Okay, in that case the... Mela dak il-kas, l-emenda orali ma tistax issir għax kien hemm eh, oppożizzjoni minn dak li għamu bil-wifqa. Issa, eh, issa hemm xi oġġezzjoni għal votazzjoni nominali. It's in my discretion. Hija diskrezzjoni tagħna jew kellna nistgħu nivvotaw fuqha jekk nikonniex votazzjoni nominali jew le. We will have the roll call vote on Amendment 8. Mela, ħan għamlu votazzjoni nominali fuq l emendat minja kifini. Ħan votazzjoni fetħet. Kolħat vota. Votazzjoni għal-et. Maddiċ. L-emenda 3 minn favur. Naglu ma kontra adottat. Mandati issa dak favur kontra astenzjonijiet għaddit. Sur Svoboda? But we didn't vote on the amendment. Ma votajniex fuq amendat min, ja, ja. Oh shit, sur Svoboda. I thought we vote only on the roll call votes. Sibna kena votazzjoni nomina li bis. Amendment 1. Amenda wieħed dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. Votazzjoni nominali fuq il-mozzjoni ta' rezoluzzjoni. Votazzjoni miftuħa. You all voted. Votajtu. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Now the report by Ms. Rapport ta' Sur Kacin fuq l ftajim bej l-Unjoni u s-Serbja. Votazzjoni individuali da' favur kontra astenzjonijiet għaddiet b'mod ċar proset li sur Kaċim. The next item is the Punt li jmiss il-rapport ta' sur Matjax fuq inizjattiva Ewropea fuq il-marda tal-Alzheimer's u dimensi oħrajn, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Vota kulħadd, votazzjoni maluqa. Għaddit, proset s senjura Mattijax. Punt li jmiss, mozzjoni rezoluzzjoni mill-Komitat għal petizzjonijiet dwar l-inhalers tal-azma. Votazzjoni dawk favur daw kontra astenzjonijiet għaddit. Next item is the vote on six motions resolution on the situation. Sitt mozzjoni rezoluzzjoni fuq situazzjoni fil aiti sena wara terremot, mozzjoni rezoluzzjoni nivvotaw dawk favur. Kontra astenzjonijiet għaddit. Punt li mis. votazzjoni fuq żewġ mozzjoni ta' rezoluzzjoni fuq ksur tal-libertà tal-espressjoni u diskriminazzjoni skont l-orientazzjoni sessuali fil-Litwanja. Nivvotaw fu mozzjoni rezoluzzjoni minn erba gruppi politiċi emenda numru 2 dak favur. Kontra astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 2, żewġ partijiet, votazzjoni maqsuma l-ewwel parti dak favur. Kontra, astenzjonijiet għaddiet, tini parti dak favur, kontra, astenzjonijiet nifverifikaw jekk joġobkom fuq it-tieni parti, votazzjoni miftuħa fuq it-tieni parti ta' paragrafu numru 2. Vota kulħadd. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Amendment 3, those in favor. Emenda numru 3, dawk favur. Dawk kontra, astenzjonijiet, għaddit. Paragrafu 5, vot maqsum żewġ partijiet. L-ewwel parti dak favur kontra astenzjonijiet għaddit. Tieni parti dak favur kontra astenzjonijiet. Votazzjoni ma kienet ċara niftħu votazzjoni elettronika fuq tini parti ta' paragrafu 5. Vota kulħadd, votazzjoni magħluqa. maddiċ. Emenda erba dak favur kontra astensjonijiet għaddit. Emenda ħamsa dak favur kontra astensjonijiet nifverifikaw. Emenda ħamsa votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Vota kolħat, votazzjoni maluqa. maddit. Citation numru 8 dak favur kontra astenzjonijiet għal darbohra vot bilanċat għat nivvotaw b'mod elettroniku, vot miftuħ. You voted the... Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda wieħed dak favur kontra astenzjonijiet. Għaddit. Premessa F vot separat dak favur. Kontra. Astenzjonijiet. U koll vot bilanċat, vot elettroniku vot premessa F. Vota kolħat, votazzjoni maluqa. għaddit. Premessa H dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. Premessa H verifika votazzjoni miftuħa fuq premessa H. You voted, the vote is now closed. Votazzjoni maluqa. Għaddit mozzjoni rezoluzzjoni dawk favur kontra astenzjonijiet għaddit. And now the explanations of votes. Spiegazzjoni tal-vot.